L-ordine del giorno. Skont l-agenda issa rridu nitkellmu mal viċi rappresentant tal-Komissjoni u r-rappresentanti għolja għal affarijiet barranin u l-politika tas sigurta l-summit tal-Unjoni Ewropea u Russja tal-31 ta' Mejju l-ewwel ta' Ġunju. Is-Sinjura Ashton hekk uh, Madam President, Honourable Members. Signora President, membri, onorevoli membri, jina verament għos pjaċir tiegħi li l-lum għanna ċans nitkellmu dwar il-summit bej l-Unjoni u Russja eh, Frostov. Kienet kien summit tajjeb, kien konstruttiv, pragmatiku u konferma il- il-fat li Russja verament tixtieq li jkun relazzjonijiet tajbin mal-Unjoni Ewropea. Aħna bdejna nidejna il proġett tal-modernizzazzjoni u l-President Medvedev huwa konvint li r-Russja għandha timmodernizza ruha għalina, ovvjament, huwa Russja hija huwa l-ikbar investitur, l-ikbar sieħeb tagħna u għalina huwa ċar jekk aħna verament rridu jkollna riżultati tajbin, irrid ikollna approċ iktar wiesa, entrepreneurship, innovazzjoni, insaħħu wkoll il-valuri demokratiċi u l-istat tad dritt għal din ir-raġuna e, bżonn li jkunem jkun hemm ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-dialogu ma' s-soċjetà ċivili huma u anke kif tista' tinbeda sistema legali. Dawn huma punt importanti bħal fil-passat aħna tkellimna fuq il-drittijiet tal-bniedem il-ġurnalisti demostrazzjonijiet li kien hemm f'Moskow fil-31 ta' Mejju juru il problemi ikomplu dwar il-fatt id-dritt kostituzzjonali li n nies jistgħu wkoll jiltaqgħu fil-pubbliku. Anki l-problem tal-Kawkasi ovvjament ħassibna, imma kien hemm żviluppi pożittivi. U importanti li qed jien il-fatt li kien hemm il-moratorium, l-estenzjoni fuq il-bina tal- mot u anki il-konvenzjoni tal-dwar dittit tal-bniedem. L-istat ta' drib, il-ġida kontra l-korruzzjoni, dan kolla sej jgħinu biex ikunem ambjent eh, kulli jkun business friendly il russja tifhem sabiex li tittaħdem iktar biex tattira l-investituri il-fatt li dawn issibu mal-WTO se jkompli saħħaħ din l-ideja. L-Unjoni qed tappoġġja li eh, il-fatt li talbet li tissieħed ma' WTO Russja. Umbat l-impenji għal eh, kummerċ ħieles irritu naraw eżattament issa l-fatti l-Customs Union tista tħassibna aħna l-eddeja mux ma tinkwitanix għax l-Unjoni hija waħda Customs Union imma l-eddeja ma tridx kun hemm Customs Union li tfixkel il-kummerċ anzi bil-kontra aħna tkellimna fuq l-infrastruttura il-relazzjoni dwar l-enerġija u anki l-effiċjenza dwar l-enerġija. Il-partnership għal modernizzazzjoni hawnhekk se jkollu għol importanti. Hemm bżonn li jkollna dispożizzjonijiet dwar l-enerġija fil-ftejm il-ġdid li jirriflettaw u tratta dwar l-enerġija u din l-Energy Charter hija l-aħjar mod fejn jagħmlu l-proposti għal ġodda dwar l-enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija u l-naqsu l u huma ovvjament il-mezzi kif niġildu kontra il-tisin tal-klima. Aħna il-ċifri huma ta' xi 15% minna tar-Russja se nkomplu ninkoraġġu ir-Russja biex naqsu. Ir-Russja tixtieq li tavvanza imma tifhem ġifiri kemm huwa importanti, kemm huwa sensittiv dan is-suġġett fl-Unjoni. Hemm bżonn nimxu pass wara pass jkollna orjentazzjoni ċara. Aħna għamilna proposti ċari biex naslu Rġajna tajna daqatajn il-ftejm dwar il-viza sul faċilitazzjoni Nisperaw li l-ftejm li rigwardja il-Polonia u l-Litwania jkun jista' finalizzat dan sejjejn nis li jgħixu f'Kalingrad. Ippruvajna u kol nibnu fuq eh, miljoni for Atalanta riżultati tajbin u naraw nistawx nizvolġu l-relazzjoni tagħna fuq dan l sfont L-autonomija tal-Unjoni ovvjament ma se tkun mit-tifsa. Issa metta l-okkazjoni biex niddiskutu u kol eh, problemi internazjonali, il-proċess ta' paċi, il-program tal-Iran dwar l-Urjenium, Kosovo, anki sigurta fl-Europa. Jiena <coughs> konna <coughs> kont kontenti ehm, bil-komunikat li ħriġna fl-imkien meta kien il-problemi ta' Gaza u l-flottila sailing. Madana kollu aħna għatanna diverġenzi bejnina fuq il-Moldova l-Kosovo ehm, fejna smerġajna smajna darbuħra il-pozizjoni li ma jaqblux matana tar-Russja. Grazzi. Eh, ora la parola agli oratori a nome. Grazie. Ngħaddu għal gruppi politiċi, għal kelima fisa il-gruppi politiċi nibdew mill-Pepe is-sur Brock għal żewġ minuti. Viċi President tal-Komissjoni Sinjuri. Signora Ashton jishtiq nir-ringrazzjak mat partikolari għal prezentazzjoni tijak dwar is-summit. Naħseb li eh, tinna biċċar ħafna li hemm tħassib dwar l-iżviluppi fir-rigward eh, tal-istat raddit u l-protesti, demonstrazzjonijiet li qed saħu ġewwa Russja u kol dwar il-kas tal-ġorġa li eh, juri li l-istat ta' dritt għadu maġiex miksub emmek u allura rridu nassiguraw li ftejn fuq l-modernizzazzjoni u kontributa ħjar għal passi l qoddim Rridu nirrikonoxxu l-importanza kbira eh, li għanna fir relazzjonijiet ma' Russja, kwistjonijiet eh, ekonomiċi u strateġiċi, etc. Eżempju fil-5 plus u għed negozjati ma' l-Iran u r-rezoluzzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti, eh, jider li importanti ħafna li konna riżoluzzjoni komuni ukoll ix-xogħol tal-kwartet fuq il-vant nofsani din hija kwistjoni importanti ħafna dwar kif ser nimxu iktar qoddim. Fir-rigward tal-kredibilità tar-Russja il-ftejim ta' sħubija, kooperazzjoni l-ġdid u kol erba spazji komuni u drittijiet tal-bniedem u kol kifet inti il-kwistjonijiet fundamentali dwar il-ċarter tal-enerġija li għadhom sissa ma ġewx implementati bisieħ. Dawn il-kol huma punt importanti ħafna lina. Ir-Russja għandha tkun prepara li tieħu obbligi legali u għandha tippenja ruħa li tieħu il-passi meħtieġa fil wto Għandha tieħu sem bisħieħ f'dan il-kamp internazzjonali. Titu kol taħdem mal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-Kazastan u kol il-Belarus. Naħseb li dak li ġara f'dawn il-postijiet ma kienx sinjal tajjeb li trid iżżomm l-impenji tagħha fil-G20. L-aħħar punt dwar il-libertajiet tal-viża dawn għandhom jittiebu iżda jridu nassiguraw li dawn ikunu konsistenti ma' kwistjonijiet tal-viża mal-pajjiżi tal-Vant, il-ġirien, pajjiżi ġirien tal-Vant, dawn m'għandhomx jiġu żvantaġġati. M'għandux ikun possibbli għal pereżempju xi ħadd mill-Ukrajina li jidħol fl-Unjoni Ewropea b'mod iktar faċilment jekk ikollu passaport Russu milli dak Ukranjan. Grazzi ħafna. Issa fisem eh, l-essendi is-sur Severin għal minuta u nos. Grazzi ħafna. President, rappresentant sinjuri relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja huma ferm importanti strategikament. ma karakterizzati mhux biss mill-interess ekonomiku tagħna iżda wkoll mill-kooperazzjoni importanti ħafna f'bosta oqsma internazzjonali. Ġeografikament ir-Russja hija u tibqa l-iktar l pajjiż ġirien tal-Unjoni Ewropea u ser jibqa' jkollha rwol importanti ħafna fil-Eurasia u wkoll fil Atlantik, fl-ispazju tal Atlantik. Aħna wkoll nitkellmu dwar eh, il- komplementaritajiet ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja u l-bżonnijiet u r-riżorsi u konverġenzi li hemm ta' ċertu għanijiet ta' eh, rilevanza internazzjonali. Wieħed għandu jifhem li eh, Russja li tkun vulnerabli u instabli tista' toħloq sfida kbira l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant u aħjar li jkun hemm stabilità f'dan il-pajjiż. Nispera li r-Russja wkoll tifhem li eh, eh, viċinat stabbli jkun ukoll ħafna ħjar għalija stess Irridu nassiguraw li naħdmu fuq qatt ta' livelli varji, per pereżempju partnership għalli modernizzar li għaffermi importanti biex jikkontribwixxi għal kreazzjoni ta' iktar fiduċja fuq l-interdipendenza tar-Russja f'bosta oqsma ta' interess komuni. Sħubija għadħul fi WTO għandu jiġi wkoll ikkonsidrat li permezz tiegħu Russja se tibbenifika għal faċilitazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tidħol iktar ikoll iktar integrazzjoni. Komunità tal-enerġija hija wkoll importanti u din għandha wkoll tinkludi eh, strument ta' kooperazzjoni trilaterali. Għandna wkoll nitkellmu b'mod trilaterali flimkien mal-Istati Uniti fuq l-aġġornament tal-arranġamenti Ewropej eh, ta' sigurtà globali u wkoll nassiguraw xi tip ta' mekkaniżmu globali għal iktar empowerment u sussidjarjetà. Aħna rridu napprezzjaw eh, id-drittijiet tal bidem bl-aħjar mod, mill-aħjar perspettiva u nix nużawa bħala xi għodda politika din il-kwistjoni iżda nappoġġu dawn il-kwistjonijiet kollha fis-sfond ta' kooperazzjoni eh, istituzzjonali ta' vera, grazzi. Per... Grazzi, issa fissem il-liberali nadu għas-Sinjura Ojen. Turki esintaja, Rostov Estonia ääres toimunud President, reprezentant Oli, summit ta' russija u tal-Unjoni Europea ena fil-relazzjonijiet tagħna b'mod partikolari fil-kooperazzjoni ekonomika iżda wkoll fuq livell iktar globali. Aħna m'għandniex ninsew il-prinċipji ta' demokrazija, eh, ta' drittijiet ċivili u l-sat ta' dritt fil-kooperazzjoni tagħna fl-iżvilupp tal-kooperazzjoni tagħna. L-għaldet tappoġġa il-programm li dersif jagħmel diversifikazzjoni u joħloq iktar kummerċ mal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jinkiseb jekk ir-Russja tieħu il-passi meħtieġa kollha għal ambjent iktar legali. Il-Customs Union turi li r-Russja manda lebda eh, eh, intenzjoni li tidħol fil-WTO. Dwar l-investiment barrani fil-Russja, aħna rridu iktar stabilita f'dawn is-setturi. Aħna qed nfittxu iktar rida minnaħa tar Russja biex eh, kunem kooperazzjoni fil rigward ta' prodotti u kol irridu naħdmu fir rigward ta' reġim tal-viżas mal-Unjoni Ewropea bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Sta biex inkunu nistgħu nimxu l qudiem ir-Russja tittieħu il-passi meħtieġa. Dwar kwistjonijiet oħrajn hija importanti ħafna li nkomplu negozjati tagħna mar-Russja u nkomplu naħdmu fuq il-prinċipji ta' ċarter tal-enerġija u nassiguraw is-sigurtà tal-provista. Aħna nilqgħu ratifikazzjoni eh, ta' protokoll numru 14 fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Nidem u wkoll il moratorium dwar il-penalità il-pina tal-mewt. Iżna nassiguraw ukoll li Russja għandha tilħaq l-obligi tagħha fir-rigward tal-Ġorġja u wkoll nistennew kooperazzjoni onesta eh, biex issolvi problemi fil-Kawkasus tanaħat isfel fil-Moldova. Nixtieq ukoll insemmi xi valuri ewlenin Aħna dejjem kedna kooperazzjoni mar Russja iżda ma nistgħux nippermettu vjolazzjonijiet ta' prinċipju ta' stat ta' ta' demokrazija. L-ebda benefiċċju demokratiku ma jista' jkun iktar importanti mill-valuri rappreżentati mill-Unjoni Ewropea. U allura it-tieni eh, smieħ ta' Sur Kofajkovski juri li r-Russja ma segwiċ ir-regoli tal stat ta' dritt, emenda numru 5 tumru dan. Jiena nħeġġeġ il-kollegi biex jappoġġaw dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem il-ħodor naddi l-kelma l sur xol ta' zewġ minuti, grazzi. Signora President, Signori, għanna rezoluzzjoni u dimna li titratta il summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Is-sur eh, Medvedev prova jimmodernizza r-Russja iżda xorta waħda għanna rizlijem niftakru illi l-modernizzazzjoni mhijiex biss kwistjoni ta' miżuri tekniċi, nanoteknoloġija hija xi ħaġa li r-Russja trid tiżviluppa, trid tibni xi tip ta' Silicon Valley. Però hemm ukoll is-soċjetà ċivili li hija waħda attiva fejn eh, irridu iktar kreattività, aħna rridu modernizzazzjoni sħiħa anke fir-rigward ta' sħubija. Għal daqstant, kemm xi noqqasijiet rridu nitkellmu dwarhom, nitkelmu dwar problemi u wkoll is-Sur Van Rompuy fortunatament tkellem dwar dan fis-summit ġewwa Rostov u l-istess għamlet is-Sinjura Ashton naħseb li irridu namlu dawn il-nsemmu dawn il-punti biċċar f'riżoluzzjoni tagħna għal daqstant aħna eh, prezentajna erba emendi u jiena nappella lil kollegi biex jappoġġaw dawn il-mozzjonijiet eh, għall-emendi biex bekk inwafqu l-persekuzzjoni, inwafqu eh, ikkulem sitjib fil-ġustizzja u kol situazzjonijiet bħal tassur li bidjef, eccetera. Irridu nassiguraw li ċertu kwistjonijiet jiġu solvuti, nwafqu l-violenza finata fuq tal-Kawkasus u kol ukoll uh, eh, iktar libertà fis sistema tal-vizas u kol libertà interna li din għandha tkun parti minn dan il-proċess Għallis fortunatament sissa dan mhux il-każ ġewwa Russja. Grazzi. Grazzi. Il-kellim li miswa Sur Tanak fisem li sijar, minuta. Signora President, Signora Ashton, minħabba l-prossimità tal-Russja mal unjoni Ewropea u l-ekonomija kbira ħafna tagħha u r-riżorsi naturali tagħha mod partikolar gas, ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mar Russja huma ta' importanza kbira. Il-grupp tiegħi jirrikonoxxi l-fatt li Russja rwol importanti ħafna fuq livell internazzjonali fil-UN Security Council, mod partikolari Russja għandha rwol importanti ħafna fil-rigward ta' situazzjoni finata fuq tal-Korea u kol fil-proċess ta' paċi tal-Vant Nofsani u kol fil-Iran u l-program tagħhom tal-nukleari. Tal fl-Ukrajina l-elezzjoni President Janukovic tejjeb ir-relazzjonijiet bejn Moska u Kiev. Iżda deċiżjoni Volzjani biex tiġi eh, eh, eh, fil-kwistjoni tal-Krimea di mandiġ tiġi miqjusa bħala xi ħaġa li r-Russja ma ċetax l-Ewropa. Anzi, irrid noqogħdu attenti dwar dak li qal Sergej Lavrov li l-Ukrajina li eventwalment tista' tidħol fl-Unjoni Ewropea mhijiex fit ta' interess għar-Russja. Il-President Jakonovic rebaħ bizbriex u nofs l-Ukrajini jappoġġaw li il-pajis tagħhom jingħaqad iktar mal-Unjoni Ewropea. Aħna ma nistgħux ninsew eh, l-responsabilità tagħna biex noqogħdu attenti għal dawn il-kwistjonijiet u dawn it-tħassib li għandhom. Grazzi ħafna. Nishtiq l-kon kollegi li dawn il-ġranet se jkun hawn delegazzjoni tar Repubblika